attitudni f'din il-kamra, grazzi ħafna, proset. Tajjeb, mela, issa nalqu dak il-punt u se nkunu qegħdin nivvotaw fuq għada fil-11 u nofs. Eh, se nivvotaw fuq l-emendi għada, nixtieq nħeddu l-opportunità biex nagħmel xi eh, eh, nagħti xi ħbarijiet. fil kunsill irċevejna żewġ pożizzjonijiet l-ewwel qari u raġunijiet li għalfejn ġi adottat u anke mill-Kummissjoni it-titli ser jiġu publikati fil-minuti ta' sessjoni. Il-Parlament għandu tliet xhur biex iwieġeb u f'dan iż-żmien jibda minn għada, jiġifieri fis-26 ta' Ottubru 2012. U apparti minn hekk min-naħa tal-Partit tal-Ħodor, mill-grupp tal-IFA, jiena rċevejt talba biex jinħatar eh, fil eh, jinħat rappresentanti tal-Parlament fil-Komitati u dan ser jiġi ratifikat sakemm ma jkunx hemm oġġezzjonijiet li jitressqu f'din il-Kamra sa minn sa minn sa meta tiġi approvata din il-kwestjoni. Tajjeb, mela issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa rapport Eh, li tressa mill-kollega tagħna Eider Gardia Zabar Rubjal fuq l-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kontest tal-qafas finanzjarju multianwali li jmiss. U issa nixtieq nissieden lir-rapporter is-Sinjura Gardia Zabal Rapporter għandha l-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sir President, Kommissarju, Eh, Nħopjaċiri li t-narġanarak fostna. L-ewel net, nishtiq nifraħ li shadows u kol u dawk kolla li jenu biex jirinfassal dan il-rapport.